że w środę przewodniczący Issa dwar l-iffirmar tal-atti li madottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja aħna ħan iffirmaw flimkien mal-President tal-Kunsill nhar l-erba erba atti li kienu adattati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja skont ir-regola 74 tal progoli tal-proċedura tal-Parlament u t-titli tal dal ħajkunu pubblikati fil-minuti ta' din il laqgħa Jiena smajt minnaħa tal-IPP tad-Demokratiċi Kristjani kif ukoll